fuq l-agenda li hija mistoqsija orali e, l-analiżi tal-fattur ta' sostenni l-SMEs għanna ħames awturi rapport u għalek se nibdew billi nisemmew minant l-ewwel rapporter Sur Tajani. Grazzi dan l-għan huwa li nikontribwixxu għal proċess tal-SME Supporting Factor li hija xi ħaġa fundamentali biex l-SMEs ikollhom aċċess għal flus. L-SMEs huma il-mutur tal-ekonomija tagħna u jiġġeneraw 55% tal-prodott intern eh, u xi 80 80 miljun eh, persuna eh, jaħdmu fl smis Tajjeb li nkunu aħna ninvestu fil-proġetti u naraw li eh, ikunu jistaw ħadmu ktar nis biex jeslu għal dan il-politika monetarja tal-Banka Ċentrali Ewropej mhux biżejjed l-ammont tat-taxxi jistaw ukoll jgħinu l-ekonomija reali ma jistgħux jistatutwixxuha kif aħna eh, smajna mill-bira stess mill-IMF fl-Europa hemm bżonn eh, meżuri kongreti bħal SME supporting factor, ġifiri anki flessibilità. Il-fat li aħna natu dan din l-ajuna f'dan l-aħħar sena u nofs il-kreditu tal-banek għall-SMI stella b fil-mija anki jekk naqas b-7% għal dak li suppostinata li dak li nata l kbar ġifiri fuq xi 20 base points. Sal-axar ta' sena aħna nishtiqu li dan li supporting factor jiġi msaħħaħ u jiġi applikat għal dawk il-krediti li jmorru lillin minn miljun u nofsa euro u bekk inneħħu il-threshold li għanna bħalissa. Bekk iktar SMEs ikunu jistaw, anki dawk ta' daqs medju ikunu jistaw ikollom it Il-Kummissarju Hill nafu li qed jimpenja ruħu biex flimkien mal-Kumitat ta' Basel se naslu biex dan verament namluh fil-prattika. Grazzi. Ferreira, I'm not sure. Grazzi. Is-Sinjura Ferreira il-kelima li missim iżda ma nafx ix qiegħda hawnhekk għalhekk nadija Sinjura Lopez għal żewġ minuti. Il-lejla tajba, Sinjura President. Pajjiżi fl-Unjoni Ewropea bħal dak li dak tiegħi għarraw kemm l-interessi finanzjari laqtu lil dawk inqas sinjuri dinja situazzjoni kurrenti tal-SMEs u anke situazzjoni ta' kumpanji żgħar il-banek ta' savings isparixxew u u dawn il-flus marru għal-spekulazzjoni. L-SMEs huma ankrati fit-territorju tagħhom għalek mumiċ sors ta' interess għal ċertu banek. Il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi li l-SMEs jistgħu imorru l-stock exchange biex jidlu l-flus. Għalek it-tnaqis tal-kondizjonijiet tal-ħaddiema qed jikber ħafna il-kondizjoni ta' xogħol prekarji edin eh, jeżistu fid-dinja. Il-SMEs iridu jaqdu l-konsumaturi tagħhom u kondizjoni tajba biss jistgħu jiżguraw dan. il- irridu nħarsu lejn affas tajjeb lejn tal-SMEs. Irridu ħarsu lejn nuqqas ta' stabilità u l-austerità f'pajjiżi. Mbagħad inkun nistgħu nimxu lejn miżuri illi iwaslu għal progress. Grazzi Sur Tojra, żewġ minuti. Grazie ħafna. President, Kummissarju, meta aħna nadottaw dan li rapport Aħna nar li f'dissa stati membri il-banek ma kienux skont il-qafas legali. U dan kellu bżonn azzjoni minna ħatana, aħna rridu niċċaraw li aħna naħsbu illi il-rekwizit minimu għal SMEs hija sabiex huma jkunu jistgħu jissopravivu għal ċertu diffikultajiet. Anki f'dawk il-pajjiżi li sejrin sew hemm kumpaniji li qed isibuha diffiċli sabiex ikollhom finanzjament u minħabba li ħafna mill-finanzjament tal-SMEs peress li għanna 99 tal-SMEs li jihdu 20 miljon euro fil-futur għanna bżon xi tip ta' finanzjament, ma nistgħux nistemmew illi kumpaniji żgħar u żgħar ħafna jkunu jistgħu jieħdu um, loans fil-futur. Għalhekk aħna rridu nistaqsu l-Kummissjoni minnaħat tal-gruppi politiki kollha sabiex issib mod kif ikun hemm flus għall-SMEs fil-futur il-banek jitkallmu dwar sforzi żejda ta' regolazzjoni. Aħna minna studju u juri illi banek żaru medji qegħdin fi zvantaċ. U nixtieq però ngħid lill-Kummissjoni sabiex iż-żom ix-xogħol tajjeb, grazzi. Honorable Swinburne, L-SMEs Ewropej inkluż fil kostumenza tiegħi uraw is-saħħa tagħhom anke fi żminijiet finanzjarji diffiċli, però għandhom bżonn il-kapital biex ikomplu jikbru. Ħafna minn dak li ġie negozjat matu wara l-kriżi finanzjarja tpoġġi tilqinat l-importanza ta' kriterji ta' kapital l-istituzzjonijiet kollha kemm huma iżda aħna hawnhekk din il-Kamra ippruvajna kemm nistgħu intaffu l-impatt li dan sar iħalli għas-self fil-ekonomija reali dan sabiex jagħti inċentiv il-banek biex sabiex jisalfu lill-SMEs għaliex ser jirċivu inqas ċarġa l-kapital li jkunu qegħdin jissalfu. Iżda il-mod ta' kif dan rapport ta' kif dan ġimplementa se juru li ma sarx kif suppost il-self SMEs bata meta kien hemm 95 biljun fl-2008 u 54 biljon fl-2015 iżda is-self għal-spezz korporativ kompla jizdiet. Għalek qed niddubitaw dan il-fattur ta' sosten l-SMEs. Iżda il fattur ma nistawx naraw waħdu għaliex hemm fattur oħra l qegħdin jaffetwaw is-self bħal tnaqqis fid-domanda u tnaqqis fil-fiduċja tal-SMEs n-nifisom. Dawn huma fattur u kol jiġu konsidrati. Iżda mill-evidenza ta' kostwenza tiegħi stess u l-analiżi mill Bank of England turi li 77% tal-SMEs fl-aħħar sena li japplikaw għas-self mill-banek irċivew dan is-self it-ħassib illi Libija jħares biss lejn il-livell ta' kapital moti u mhux lejn il-livell ta' kapital mitlub, għalhekk dawn l-affarijiet iridu narawhom b'ċertu xettiċiżmu. Il-Kummissjoni tista' tispjega kif diċiviżma qed taħdem ma' Diġi Grow biex tħares lejn l aspet iktar wiesa tal-konfiduċja fis-suq U dan idu nżommu f'maħna meta inħarsu lejn dan il-fattur ta' sostenni l-SMUs li huwa daqsant importanti. Grazzi ta' sew nerevoli Swinburne tolbu issa l-Kummissarju Han biex jiġi mistoqsija. Signora President, kollegi, Aħna konxi tal-rwol eh, li għandhom l-SMEs fl-Ewropa li kontribwixxu għal tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u ħol inta xogħol. Il-Kummissjoni impenjata sabiex tidentifika l-aħjar politika u għodda neċessarja sabiex nindirizzaw l-ħtiġijiet ta' finanzjament tagħhom l-SMEs għandhom ċertu ostakli kif diġà issemma kemm il-darba. Peress li huma jiddependu fuq finanzjament mill-banek, mentri kumpaniji ikbar jisibu għal sorsi alternativi ta' finanzjament minħabba l-aċċess tagħhom mas suq tal-kapital. Dawk li jiddependu fuq is-self tal-banek u li għandhom inqas sorsi ta' dħul huma iktar dajfa fil-ċiklu ekonomiku li s-semmiz Ewropej esperjenzaw bosta diffikultajiet fl-aċċess tagħhom għal finanzjament wara il-kriżi finanzarja din hija problema serja f'numru ta' stati membri u dan għalhekk wassal għatħassib li semma dan il-Parlament Ewropew. Għalhekk il-Kummissjoni appoġġat l-inklużjoni tal-din regolament ta' capital requirement u dan il-fattu ta' sosten l-SMEs sabiex jingħataw iktar self u trattament sensittiv u jittaffa l-impatt tal-charges capital fuq il-kapital li jisiru li ġew introdotti mir regolament ġdid tal-charges fuq il-kapital fuq is self fil-SMEs. Dan il-fattur ġi infurzat fl-ewwel ta' jannar tal-2014. Grazzi għalikom u għall-isforzi tal-Kummissjoni dan l-importanza tal-fattur ti jiġi rikonoxxut fuq livell globali u anke fil-Kumitat ta' Bażel fuq Supervisjoni tal-Banek qed jikkonsidra li jtaffi dawn il-miżati għall-SMEs. Il-Kummissjoni qed tavalwa wkoll il-fattur ta' sostent tal-SMEs u anke il-kriterji tal- public requirements u li se jiġu publikat aktar ta' din is-sena u rridu nħarsu wkoll lejn l-impatt tas-self l-SMEs minn meta dan ġi introdott meta qabel ma' fatturi aħra bħal pereżempju l-ambjent makroekonomiku u l-kredit history ta' dawn il-kumpaniji. Apparti minn hekk se naraw ukoll jekk skont ix xieda disponibbli il-fattur ta' sosten l-SMEs u ix f'saħħtu meta nikkonsidraw il-fatturi tiegħu ta' definizzjoni bħala SMI u bħala daqs ta' self. Aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq nibbażaw wieħna fuq sorti differenti ta' informazzjoni bħal l-aħħar konsultazzjoni pubblika u l-impatt ta' CR fuq il-finanzjament pubbliku u it-talba wkoll li jkun hemm iktar xieda għal finanzjament eh, li ġimni f'Settembru tas-sena l-oħra. L-aħħar rapport li ġi pubblikata li bija fuq l-SMEs u l-fattur ta' sostenja l-SMEs ta' u koll kummissjoni informazzjoni utli għal rakkomandazzjonijiet li ser toħroġ la politika li jmiss. Fl-aħħar nixtieq nisħaq illi fil-futur is-self tal-banek m'għandux jibqa' l-uniku jew l-ikbar mod li bih impattu għal diskrepanza finanzarja li għanna fl-Europa l smis Li ikun hemm diversifikazzjoni ta' sors ta' finanzjament dan li tiġi solvut u jitnaqas l rwol tal-banek eh, prinċipali dan huwa wieħed mill-għanijiet tal-proġett tal-Unjoni biex meċċu l-qoddim il-swiq kapitali għall-ekonomija Ewropea. Grazzi. Grazzi sew il-Kommissarju naddu l-Onorevoli Zalba Bidegan. Grazzi sew, Signora President, Kommissarju, Signori, L-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa' il-klim tal-Kummissarju li jena naqbilla maħafna minn dak li qal l sms kif smajna huma il-magna għal tkabbir fl-Ewropa u għaxxol. xogħol U rridu jkunu e, fil-qalba tal-attività politika f'dejn il-Kamra li nishtiq nixtieq nirringrazzja l sur Tajani tax-xogħol li ju għamel mhux issa biss anke meta kien viġi President għamil ħafna biex jgħin l sms Grazzi ta' l-inizjattivi tijaw, grazzi għal-bosta mill-inizjattivi tijaw, l sms edin f'sitwazzjoni aħjar milli kienu ftit ta' snin ilu. U kif intqal il-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex is-soluzzjoni huwa parti mis-soluzzjoni u għalhekk aħna nilqgħu il-fattur ta' sosten tal-SMEs. Imma rridu wkoll naħdmu għal fir-rigward tas-self nixtieqkom li tappoġġaw dan il-pakkett leġislattiv anke fuq il-pakket dwar it-titoli li jiena rapporter fuq, sinjuri. Ejja nħaffu l-proċess biex niddiversifikaw is-sorsi ta' finanzjament disponibbli għall smis Kollegi, l-sosten l-SMEs fisser li qegħdin nappoġġaw ix-xogħlijiet. Jekk nappoġġaw l-SMEs jiġifieri qed nappoġġaw tkabbir ekonomiku. Grazzi tassew ngħaddu sal-onorevoli Gwartieri. Grazzi, Signora President, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Han tal-diskors tiegħu, anke l-Kummissarju Hill ta' tweġiba li ta' għall-litra li numru ta' parlamentari tal-Kumitat Ekon batu. Batna opinjoni ċara U dan ħarġu kol mid-dibattitu tagħna għandna maġġoranza wiesa fil-Kumitat Ekon fil-Parlament Ewropew li għattajt illi l-fattur ta' sostenta SMS għandu jitkomplu u għandu jissaxħax. Dan i dan huwa fattur politiku illi l-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni ma jistawx ma jikkonsidrawx. Għaliex aħna għandna rrieda politika soda u naqraw il-konsiderazzjonijiet tal-IBA fil-rapport tagħhom, imma ma nistawx ma nikkonsidrawx eh, li li kunem politika prudenzjal fil rigward tal-SMEs il-Parlament Ewropew fil-xol li għamilna fil-definizjonijiet tagħna aħna ħadna din l-inizjattiva u dak li qegħdin ngħidu ċarotont huwa li dan irid jitkompla anzi li tikompli jissaħħaħ isforzi li saru sissa jistaw jinqalbu ta' taħt fuq per eżempju li memx il-differenza eh, bejn riski differenti għalek dan ifisser li dawn limitazzjonijiet jistaw jitilaw u mhux jinżlu għalek li pozizjoni tal-Parlament hija waħda ċara u aħna kuntenti bil-appoġġ li qed nġibhom il-Kummissjoni u ser inkomplu naħdmu fuq din l-inizjattiva dwar dan is-suġġett. Grazzi tassew. Grazzi, minuta u nofs Onorevoli Viegas. L-SMEs huma s sensla tal-ekonomija Ewropea huma bħalissa għandhom ħafna diffikultajiet minħabba il-kriżi, mod partikolari fl-aċċess għal kreditu. U l-flus li jaħtiġu biex iħallsu l-pagi minkejja il-miżuri li ġew adottati li suppost ser jgħinu Erasmus 2020, Cosme u dawn il-miżuri kollha. Biljuni ta' euro intefqu ġew e, e, taħlu fl-ekonomija mill-isbi imma mhux qed l dawk li suppostet jilħu. Għalhekk x'inhu l-eruq tal-problema? Fl-opinjoni tagħna għandna dan il-ċirku vizzjus ta' austerita li tkompli tostakola lil dawk li jixi u tassew jinvestu għanna u kol sistema bankarja illi u kol twassal għal spekulazzjoni. Aħna nemnu illi jekk ikun hemm politika ta' investiment pubblika adegwata li kollha effett fuq l-investiment pubbliku privatu pubbliku, bekk biss nkunu nistgħu nerġgħu immexxu l qudiem l-ekonomija u biex kun din, din tkompli tikber. Grazzi l-Onorevoli Parker. Grazzi, Signora President, din il-mistoqsija orali qed tajt li waħda mill-ostakli għal tkabbir tal smis huwa l-aċċess tagħhom finanzjament li jista' jkun veru, iżda però din il-mistoqsija ma tħarrix lejn il-problemi li għandhom l-assemmis fil-minħabba regoli żejda Ewropej. L-istatistika urrit ċertu fatti minħabba li l-assemmis jridu jkunu f'konformità ma' ħafna regoli, per eżempju, jekk inti taqgħod flimkien ir-regoli kollha ikunu ola minn Nelson's Column iġifiri 52 metru ta' regoli li jaffetwaw eh, negozji ta' Renew Unit u l-ħaddima tagħna ukoll. U dan rridu jkunu f'konformità ma' dawn ir-regoli għalhekk bla dubbi ta' xejn dawn in-negozji iħossuhom marqab dawn ir-regoli differenti u l-kumpaniji żgħar kbar irridu jkunu f'konformità tagħhom. U mhux xejn irridu jitilqu mill-Unjoni Ewropea huwa biss permezz tal-vot biex noħorġu mill-Unjoni Ewropea fil-23 ta' Ġunju u dak biss nistgħu il-kumpaniji tagħna jimxu l qoddim mingħajr dan il pizzejiet ta' regolamenti Ewropej. Grazzi tassew. Grazzi l-Onorevoli Piper, minuta u nofs. Bil-mikrofonu jekk joġbok. Mikro. Vielen Dank, Frau Präsidentin Grazie tassew, Signora President. Nasab li l-ekonomija tal-Renju Unit jaqblila tibqa fl-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li l-ekonomisti kollha jafu imma ċertu politikanti ma jafuwix. Fi żmien ta' kriżi spiċċajna f'sitwazzjoni pjuttost diffiċli għal kumpaniji multinazzjonali U kienu l-SMEs illi l-aktar li ħassew dan ix-xokk, kumpaniji kumpaniji ta' familji l-aktar li ġew affettwati fejn eh, għandek dawn l-SMEs li jaħdmu fil-komunità u ma jridux jagħmluha diffiċli għal ħaddiema tagħhom. Iva, tassew li għandu jkun hemm dan il-fattur għall-SMEs anke fid-direttiva dwar il-kapitali. il-buffer ta' riskju finanzjament huwa meħtieġ u dan il-fattur mhux biss għandu jibqa' fis ma anzi għandu jiżdied. Għal dawn il-kumpaniji ukoll irridu intaffulhom il-problemi tagħhom permezz ta' żieda fil-kreditu. Nixtieq il-Kummissjoni tikkunsidra dan il-fattur għaliex l-investiment tal-SMEs huwa investiment fil-futur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, għandek blue cards. Missur Rubik, taċċetta? Ma tantx hemm persuni li naċċetta eh, blue cards minn għandhom imma issur Rubik u eċċezzjoni. Is-Sur Vik, ringrazzja nirringrazzja Sur Piper il-koll nafu illi il-bażi għall finanzjament tajjeb huwa bbażat fuq il-profit tal-kumpaniji u dan għandu x'jaqsam mat-tassazzjoni wkoll. Inti taħseb illi din dawn il-kwistjonijiet ġew ikkonsidrati fil-stati membri fil-rigward tal-SMEs? Da żgur kwistjonijiet ta' tassazzjoni huma importanti ħafna. It-taxxi għandhom jitħallsu fejn huma provduti servizzi. Iżda, fil-Parlament Ewropew, aħna għandna kumitat ta' investigazzjoni fuq il-kompaniri fallu biex ikunu f'konformità ma' dan il-prinċipju. Nasab li tkun ideja tajba li l-Kummissjoni kull darba li toħroġ b'xi ħaġa ġdida, pereżempju leġislazzjoni ġdida dwar il-VAT jew ehm, il-corporate tax base, il-bażi ta' taxxa korporattiva, naħseb li l-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni tal-impatt anke l smis Aħna dan tlabnieh eh, biex ikun test vinkolanti. Grazzi, issa istor negresku. L-SMEs eh, huma essenza tal-ekonomija Ewropea li nappoġġawhom m'għandux biss ikun slogan il- eh, il-sfida li għandhom dawn l-intraprenditori żgħar huwa l-aċċess għal finanzjament jiena kont wieħed minn dawn iż żaza li xaqgħu jitlu f'intrapriża. Il-banek kif jistgħu jgħinuhom, kif jistgħu jkollhom aċċess għas-swieq jekk ċertu pajjiżi joffru ċertu vantaġġi lil kumpaniji kbar. Naħseb li huwa importanti ħafna li nistabilixxu strateġija Ewropea sabiex nifaċilitaw l-aċċess għal finanzjament tal-SMEs. Dawn huma miżuri tajbin, iżda mhumiex biżejjed għandna wkoll nappoġġaw l-startups, pereżempju il-pjan għall investiment strateġiku 75 biljun euro allokati għal dan it-tip ta' negozji. naħseb li l-Ewropa għandha wkoll toħroġ miżuri konkreti. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Marjas. Grazzi tassew, Sinjura President. Il-SMIs joħolqu l-55% tal-prodott gross domestiku Ewropew. Dawn jokkupaw il-maġġoranza tal-postijiet tax-xoltana u apparti minn hekk jiddependu ħafna fuq il-self li nataw mill-banek għalhekk ir-regolamenti li ġew adottati jridu għalhekk jippromovu eh, l-abbilta li dawn ikunu jistaw jikxbu self dawn l-SMEs permess tal-Unjoni Bankarja din għandha din ħaġa għandha realtà. Iżda dan l-appoġġ mhuwiex biżejjed fil-Greċja pereżempju Aħna ta' dan il-programm ftaqarna u l-SMEs ftit minnom jamlu tal-bit għal baneka self ħafna minnom edin f-situazzjoni diffiċli ħafna it-trojka li fija tipparteċipa anke l-kommissjoni. Kompli tippromuovi din il politika ta' tal-non-performing loans, ġifiri ħafna SMI żgħar issa edin jirriskjaw illi jalqu l-bibin tagħhom Għalek xi tajdilna kummissarju għan dak li qed jiġri fil-Greċja kif jista' jkun jaqbel ma dak li qed tgħidu hawnhekk intom. Minnaħar waħda tkomplu titkellmu fuq il-politika ta' trojka għall sms u minnaħar oħra tiġu hawnhekk u titkellimna fuq dawn l-affarijiet favur il-programmi għall-SMEs. Il-Kummissarju Hahn. Grazzi tassew, Signora President. Grazzi l-kulħat li kull min għadu għawnek, nishtiq nirringrazzjakom il-koll ta' din id-diskussjoni li kellna. Jiddispjaċini illi xi ħaġa stant importanti qed tiġi diskussa dan il-ħin. Għaliex huwa import l smes huma sensla tal-ekonomija Ewropea kellna 30 miljun SME fl-Ewropa u ħafna persuni qiegħda u li kieku dawn il-kumpaniji kollha setaw ħadmu persuna waħda kull wieħed konna nsolvu l-problema tal-qat. Kull jek kieku għal-kumpaniji kbar biss ridu joħolqu 50,000 posta xogħol kull wieħed li hija xi ħaġa impossibbli għalhekk l-SMIs huma importanti ħafna u nista' nserħilkom moħħkom milli l-Kummissjoni ser tkompli taħdem u tiffoka fuq l-iżvilupp u t-tisħiħ tal-SMIs fl-Ewropa. U nista' u ukoll illi l-approċċ tagħna huwa illi noħolqu il kondizjonijiet u nħolqu l-qafas legali u mhux nippruvaw numponu Aħna nixtiequ li l-ekonomija tkompli tiżviluppa u dan jista' bistissir jekk ikun hemm qafas li għandhom jimxu jew ċittadini. Għandu però ikollhom ukoll ħelsien intraprenditorjali biex niżguraw li jiżdammew dan il-postijiet tax-xogħol u jinħolqu postijiet ġodda. Grazzi tassew, Kummissarju. Grazzi l-Sur Marijas u grazzi l-Komissarju. Tajtna bizzejt fuq xiex naħsbu naħseb. Jiddispeċini tajt il-President prova tinterrompi l-Sur Marijas. Sur Marijas, il-mikrofonu tijak huwa mitfi. Il-Komissarju mhuwiex obbligat li wieġeb dik il-mistoqsija jekk mhuwiex les li weġiba nittama illi eh, twieġeb. Il-Kummissarju jirrixuta li wieġeb. Mela nikkonkludu dan id-dibattitu billi ngħidu li l-Kummissarju li tajtna ħafna